Sitzung ist wieder aufgenommen. Nishtiq niftaħ is-sessjoni plenarja, il minuti tal-laqa tal-bira huma disponibbli, hemm xi oġġezzjonijiet jidher li dan mhux il-każ għal daqstant il-minuti approvati.